So um, I'm going to start. Mela għajna tu bidu għal-laqa. Din laqa jgħam xandra online u koll. Grazzi tassew. Tal-li għattattendu ma ħafna membri imma zgur li sikunu qed isegwa aktar tard. Is-suġġett huwa il-pjattaforma ta' informazzjoni ta' interess pubbliku fid-direttiva dwar servizz universali biex nifmu anke ix-xogħol tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà tan-networks u l-informazzjoni. Nixtieq nilqa' lil Udo Embrecht li huwa direttur eżekuttiv li ġie hawnhekk fostna forsi ma tafx inti kemm nitkellmu fuqek hawnhekk f'dan il-Parlament. l-informazzjoni fuq network hija xi ħaġa suġġett importanti ħafna lina, xi ħaġa li jdi tkompli tevolvi ma' żmien fil-presidenza Lussemburgiża se jaħdmu biex isibu anke xi soluzzjonijiet. Jiena tlabtom biex iħarsu lejn kwistjonijiet pendenti matul li ħarġu matul it-trialogu wkoll. Mela, għandna rapport li mħejjem is segretarjat eh, Dan huwa dokument li qed nuri lill-kameras għaliex huwa dokument utli ħafna fuq din il-pjattaforma t-informazzjoni t-interess pubbliku. Inti għandi ta' tagħmel din il-preżentazzjoni mbagħad wara nkunu nisimgħu nistgħu nisimgħu xi mistoqsijiet. Kulħadd t jismani tajjeb. Grazzi tassew ta' din l-istedina u ta' din l-introduzzjoni, Sinjura President. Jiena illum ser nitkellem dwar parti żgħira tal din l-Aġenzija tax-xogħol tal-Aġenzija. livell Ewropew għandna regolament tal-protezzjoni tad-data, għandna direttiva NIS, għandna wkoll trialogu għaddej. Dawn huma regolamenti essenzjali li għandhom xaqsmu max-xogħol ta' Enisa. kellna u koll l-istrateġija li ġiet publikata il- u issa għanna l-approċ ta' soniku digitali, tank il-kommissarju Ettinger, ma ħafna affarijiet għaddejjien. U jekk nitkellmu fuq is-sigurtà tal-IT, min-naħa tagħna nħarsu lejn gvernijiet, industri u ċittadini. Naħseb li ħafna minnkom familjari ma' xogħol li nagħmlu aħna imma jiena xtaqt nitkellem fuq tlet aspetti. L-ewwel li qed nagħmlu aħna huma proġetti li ħarsu lejn eh, tedditiet anke business models fejn aħna ikollna ma' 30 proġett fis-sena u nippubblikaw rakkomandazzjonijiet. It-tieni ħaġa li nagħmlu huwa artiklu 14 fejn naħdmu mal-istati membri ikollna madwar 50 talba fis-sena fuq eh, konsultazzjoni u strateġija fejn naħdmu fi prattika mill-Istati membri u t-tielet eh, l-appoċ għal proċess leġislattiv. Iġifiri, l-Kommissjoni, l-Konsil, l-Parlament u l-implementazzjoni għan implementaw direttivi fl-Istati membri. Aħna ħdimna anke fil-qasam tal-breach notification u s-sur xwab u wkoll responsabli fid-direttiva NIS. Aħna irridu namlu eh, bini ta' kapacità u bini ta' komunità fl-Ewropa. Nixtieq nispjegalkom xi ħaġa illi jekk tħarsu lejn il-gvernijiet għandek ħafna struttura għandek il-ministeri, għandek uffiċjali tal-liaison nazzjonali, ġifiri f-sigurta tal-IT nafu għal-min għal-min għanna nikkontatjaw f'dan l-istati membri. Fl-industrija, fl-kumpaniji, tkun diffiċli ta' xukollok l-assoċjazzjonijiet, ikollok lobbyist, networks tal-industrija f'ċertu qosma. Imma mhumiex daqshekk strutturati bħal gvernijiet u fl-assoċjazzjonijiet jkollok interess ukoll l industriji mbagħad fiċ-ċittadini u diffiċli ħafna. xaqt nitkellem dwar inizjattiva importanti ħafna ta' sigurta ċibernetika din hija inizjattiva fejn l-ideja hija li nqajmu kuxjenza fost iċ-ċittadini. Aħna dan nagħmluh flimkien mal-Kummissjoni u mal-Assoċjazzjoni tal-Istati Membri l appoċċa gvernijiet u jekk inħarsu lejn snin 2013-14-15 għanna 28 stat membru din parteċipaw u li qed ninvolvu wkoll in-Norveġġa u l svizzera mill-pajjiżi EFTA. Iġifiri għandna udjenza wiesa ħafna. Jiġifieri aħna namlu dak kollu li nistaw biex niksbu suċess anke konna numru ta' avvenimenti fejn nkunu involuti numru ta' stati membri u dan ifisser illi kif għanna natwaħ mill-livell Ewropew għall-istati membri huwa permezz ta' l-assoċjazzjonijiet umbat iċ-ċittadini fl-istati membri bħalissa qegħdin namlu eżerċizzji ta' taħriġ ta' kwalità biex ikkonna parteċipazzjoni għall avvenimenti li jmiss. F'Ottubru ta' din is-sena. Għandna kwestjonarji anke f'numru ta' lingwi differenti, serjal fil-24 lingwa differenti. Għanna u koll involviment ta' settur pubbliku tal-akademja, riċerkaturi privati, Għanna l-feedback ukoll minn komunità u l-avjazzjoni għalhekk għandna ħafna kontenut li aħna rridu kenners u l dawk kollha interessati ġifiri. Din hija l-għadda ta' NGOs, gvernijiet, inizjattivi privati u inizjattivi tal-industrija. Fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nħarsu mbagħad lejn l-utent normali għal gruppi tagħna per eżempju għandek eh, iż-żaza jiena llum smajt anke illi tfal ta' 3-4 snin ikunu jafu jużaw l-iPad qabel jitalmu jaqraw. Għandek imbagħad grupp ta' 10 ta' bejn 10 u 20 sena li huma attiva ħafna imma ma jinkwetawx fuq is-sigurtà imma jekk tħares fid-dettallin dan il-grupp huma konxi ta' dawn il-perikli mill-lat tekniku fuq il-privatezza, viruses u dawn it-tip ta' affarijiet, imma ma jimportomx ma jifmux li jista' jiġri xi ħaġa. Diffiċ li tfijem il-tfal ta' 15 sena ximpat se jkollhom dan fuq il network soċjali 10 snin wara naħa l-oħra. Għandek l-anzjani, minn 60 sena l-fuq li qegħdin jkunu aktar attivi, l-biraħ jiena kont fil-Ġermanja ma' assoċjazzjoni Ġermaniża fejn ippubblikaw studju li tajt li 60% ta' dawn il-persuni jużaw virus detection. Ġifiri għandek żewġ terzi li qed jużawha u terzi ħor li mhux qed jużawa. U x'għandi nagħmel meta meta jina namel nħalas għal xi titjira. Għandek imbagħad gruppi għandek grupp li jkun edukat, informat, li jużaħta kuljum bħalna pereżempju nużaw l-smartphones. U mbagħad għandek l-utent medju li għad għandu il-problema ta' xandu juża xandu jafda jekk jista' xi ħallas online u dawn l-affarijiet Għandek għallek dawn iż-żewġ gruppi ta' 20, 25 sena u dawk ta' 50 sena li huma differenti ħafna. Issa kif għanna e, nikkontatjawhom aħna f'ġur numru ta' stati membri għandna għat li jistgħu jiġu ntużati fil-lingwa tal-stati membri, għandna anke quizzes għall-esperti wkoll din is-sena dak li qed nagħmlu huwa online portal privacy tools. Dan għandu x-xaqsam mal privatezza biex ikun hemm aktar għarfin dwar dawn l-affarijiet. Dan anke għandu x'jaqsam mal implementazzjoni tal protezzjoni tad-data. Aħna rridu nħarsu wkoll lejn kif il-pjattaformi online nistgħu jiġu użati biex nadukaw l-ċittadini u jużaw dawn il-pjattaformi jiġifieri biex ma noqgħodx nidħol f'dettall. Aħna naħdmu b'tali mod li nikkooperaw mal-gvernijiet fuq il-livell mill livell Ewropew u livell nazzjonali mal NGOs anke permezz ta' inizjattivi privati fl-Istati membri. Naħdmu fuq l-edukazzjoni u min huwa responsabbli l-edukazzjoni fl-Istati membri. Kif nistgħu nżidu l-edukazzjoni u l għarfin fl-Istati membri? Fuq l-inizjattiva ta' suq uniku digitali, nsaqsu xi tfisser eżattament ta' ċittadini u kif nistgħu dan eh, nużawh fil-qasam biex nqajmu aktar kuxjenza. U fl-aħħar, il-mistoqsija prinċipali hija kif nistgħu nilħu il-gruppi ta' ċittadini partikolari. Se nikkonkludi b'eżempju biex traw kemm huwa diffiċli għandu numru ta' inizjattivi fi stati membri u aħna għandna 510 miljun ċittadin fl-Ewropa u l-inizjattivi li anke bdew is-sena l-oħra il-Crowd Scout Initiative mill-Kummissarju sena l-oħra għandna elf hit fuq il-website, elf ma tantx huma ħafna. Subscriptions għandek ftit eluf, inizjattivi fl-iskejjel u koll dejjem għandna numri baxxi u għalhekk l-isfida hija kif dan nistgħu intejbuh biex inqasmu iktar l-informazzjoni u ninfirxu f'astatturi differenti. U anke rridu niltaqgħu eh, nolqtu anke lil dawk il-persuni li mhux neċessarjament jidħlu fil-websites ta' kuljum. Grazzi lilek nilqa l-mistednin li li istihbu maħna li ġejjin minn Westminster. Aħna dejjem nilqaw il-mistidna tagħna. Dan huwa il-Komitat imko għadin nitkellmu bħalissa ma' direttur eżekuttiv mill-Enisa fuq ix-xogħol tagħhom matu madwar eh, l-Istati Membri Ewropej biex anke naħdmu fuq kwistjonijiet ta' eh, ċibersigurtà. U dan huwa il-fajl li qed inħarsu lejh fuq eh, l-NIS. U nisimgħu l mistoqsijiet minnaħa tal-membri Andreas. Tixtieq tibda? Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis-Sur Amrax ta' din l-introduzzjoni eċċellenti li turi li jekk aħna qed nitkellmu dwar aġenzija bħal nisa u jekk qed inħarsu lejn affarijiet bħal suq intern u passu uniku digitali, dan għandu mandat wiesa ħafna Eh, għatuni ċansi kjoġobkom, jek tidu tisimaw eh, l-Inglis, tamluħ fuq l-numru eh, 2, un-bat għandkom varjazzjoni oħra tal inglis li tistaw tisimaw u għandkom il-numru taħħom hawnhekk. Mela, issu ġbab, ħankompli bil-Ġermanis, grazzi jek joġbok, jinsan nisma bl-Ispanjol. Mela, kif kontet najt? Enisa għanda rwol orizzontali xtaqdi fis-suq eh, digitali. Ma nistawx ninjoraw l-importanza taħan, biex kun staqsijiet li jena nishtiq nenfasizza fil-qasaf, fil-qafas tal-direttiva dwar is servizzi universali. Intom, eh, dak li taqdu l ċittadini ma dak li offru s-servizzi. U dak li faslilna, fil-rapport li faslilna segretarja għanna, nizzel li l-istati membri mumiex edin jużaw l-eniza b'dan il-mod. Għalek, tista' tgħidilna għalfejn l-istati membri mumiex edin jużaw din l-odda li għandhom fidejhom? F'dawn l-aħħar xhur tkellimna dwar enisa fil-kuntest ta' direttiva dwar eh, iċ-ċibersigurtà. Jekk din id-direttiva tara eh, jiena xila tiġi konkluża, se jkollna definizzjoni tal-standards illi iridu jimxu magħhom il-kumpaniji biex joħorġu bil-dan il-kunċett ta' resilience biex naraw li dan ikun garantit. Naprezza jekk tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi jiġifieri x'taħseb li se jkun dawn l-standards qed nitkellmu dwar data għal kumpaniji li ikollhom data importanti ħafna u din id-data tinżam f'servers Ewropej id-dredet t-tinżam dan it-tip ta' servers għalix fil-bidu għal-bidu tibda taħseb li d-data tivjaġġi madwar id-dinja b'kull mod possibbli, per eżempju fl-Amerika dawn il-ċertu gruppi li għandhom il rezervi tagħhom fl-Ewropa. Għalhekk il-mistaqsija tiegħi hija x'inhuwa l standard li inti tixtieq tistabbilixxi fuq eh, li kolna sigurezza ċibernetika f'saħħitha u biex dan ikun jista' jkun garantit anke għal kumpaniji. Mela il-membri li jixtiequ jitkellmu eh, juruni jekk joġobkom ħalli l lista. Evelyn Gebhardt. Grazzi tassew u grazzi ta' din l-informazzjoni illi irċevejna. Jien naħseb illi kienu li ħafna li smajna l-introduzzjoni ta'kom. Għawna aspettattivi differenti fuq uh, eh, is-sigurta. Mhux biss għal data personali, imma dejjem aktar minn qatt qabel aħna qed ninkludu il-data tal-kumpaniji li tista' tkun sensittiva wkoll. U forsi tkun suġġett għall attakki ċibernetiċi. Għalhekk il-mistoqsija hija kif nistgħu niżguraw li jkun hemm din is-sigurtà u kif din tista' tiġi kkonsidrata bħal kampanji ta' informazzjoni. Irridu naraw kif iċ-ċittadini qed jiġu informati bir-riski li jeżistu. U infatti intom stess semmej, inti stess semmej dan ħafna ċittadini mumiex konxi ta' xistaw jamlu biex jipproteġu d-dejta tagħhom stess. per eżempju li jridu jibdlu l-password tagħhom kultant, jew nkella miżuri oħra li jridu jieħdu bħal jinstallaw firewall fuq il-kompjuter tagħhom. Kif għallek nistaw nizguraw illi l-arfin li għandhom iċ-ċittadini jitjib u jizdiet? U kif nistgħu niċċaraw l ċittadini li din hija xi ħaġa li tassew importanti? Maria Grappini. Grazzi tassew. Signora President, jiena qiegħed hawnhekk għaliex jiena interessat li ninforma ċittadini rumeni dwar dak li nistaw namlu u nittama li nikseb tweġibiet minn għandek biex nkun nistaw ninformu l-ċittadini l-ewwel qabel kollox li tnajdilkom li hawnhekk fostna għandna student minn università fir-Rumanija hija studenta f'żewġ universitajiet u qed nieħu gost li qed tipparteċipa f'dan id-dibattitu. L-ewwel nixtieq ngħid illi għanna dawn il-kategoriji differenti ta' ċittadini, anke ta' anzjani li jem din il-bizza li jinnużaw l-IT oħrajn jinjoraw il-fatt dan il-fatt jew inkella ma jkunux iridu illi ikunem ma jkunux iridu s-sigurta il-biża hija riżultat tal-injoranza li fejn fejn ikun hemm nuqqas edukazzjoni. Ma taħsibx illi fis-sistema edukattiva fl-istati membri kollha għan taħsibx illi għanna nespandu it-talim fuq l-IT mhux biss kif wieħed juża imma fuq ir-riski involuti u x'tip ta' salvagwardji għandhom jittieħdu mhux biss biex wieħed kif ja ikun jaf jiexal tablet meta jkollu tlet snin, da mhux biżejjed jien nixtieq inkun naf jekk l-istati jekk taħseb li l-istati membri għandhom jagħmlu iktar fl-iskejjel li jkun hemm suġġett miżjud bli permezz tiegħu nifurmawlu ċ ċittadini meta huma pereżempju jixtru tablet ikunu mal-ewwel informati. Mistoqsija oħra ma taħsibx illi il-gvernijiet għandhom ikunu aktar interessati fil-li għastmu aktar informazzjoni l-ċittadini, kwalunkwa gvern responsabli u interessat li jinformu l-ċittadini tijaw. U fl-axħar tista' li jekk joġbok. Għax inti fl-aħħar semmejt li taħdem mal-NGOs u li se tagħmel ċertu stħarriċ xinu ma l-budget ta'kom għal dawn l-attivitajiet? Grazzi tassew jiena nemmen illi il-teknoloġija hija l-ħaġa essenzjali li permess taħħa nistgħu nikkomunikaw bħala ċittadini. I'm a bit relaxed like uh, in Spain. <laughs> Uh, could you please explain what is... Mela, tista tispiegħalna xinu l-level ta' kooperazzjoni bħalissa bejn l-istati membri din il-kooperazzjoni kif taħdem fil-prattika u taħseb li il-miżuri stabiliti f'din id-direttiva ser jgħinu biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri? Inti semmejt ukoll li d diskussjoni fuq direttiva NIS hija essenzjali għax-xogħol tal-Enisa. Inti probabbli taf li direttiva NIS fija Enisa għandar wol importanti ħafna tista' tispjega anke l membri ta' dan il-kumitat li forsi ninkludu l-Enisa fil-grupp ta' kooperazzjoni u kemm huwa importanti li naqsmu informazzjoni dwar attakki ċibernetiċi bejn l-istati membri. Grazzi. Kaja Kallas. Kaja Kallas. Si forsi dina mistoqsija daqsxejn stupida, imma jena rajt dak li jinti għattamel, imma ma nistax nifem għal min għattamlu dana. Ġifir forsi tista tatina aktar informazzjoni u nista nifem u koll li jinti jett izviluppa xi proċessi bażiċi li l-kumpaniji jistaw jadottaw u jekk iva dawn il-kumpaniju l-istati membri vera tjaddottaw laħjar pratika u kif jimxu l-affarijiet. Xifti ġematilu, aħna kellna din l-organizzajna konferenza dwar ċiber sigurta, fejn l-esperti kienet jitkellmu dwar ċiber sigurta, punt interessanti kien li l-iktar element dajjef fil-katina huwa il-persuna. Inti tkellimt dwar l-edukazzjoni, naħseb li xaġa vera importanti għax forsi għandek iva sistemi eh, teknoloġikament avvanzati ma jekk in-nies għadhom qed jidaħlu il u jinizlu il-pin codes tagħhom fuq posted biċċa karta mela għal xejn qed nagħmluhom daw l-affarijiet. U mbagħad eh, mistoqsija oħra l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif qed ilaħqu ma laħjar prattiki u ċiber sigurta f'dan il-bini għax espert minnom għal li eh, fil ġajja dwar eh, ċiber sigurta meta jiġi hawnhekk eh, f'dan il-bini tal-Parlament Ewropew ineħħi il-Wi-Fi u ma jizax smartphones għax f'dan dan il-bini hemm ħafna spyware għal vera ħaġa diffiċil nisimgħu dan il-punt u aħna kif qed naħdmu fuqhom dawn l-aspetti hawnhekk. Jekk ma fadalx mistoqsijiet, eh, nixtin saqsi mistoqsija, nixtin kun naf jiena x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq li naħdmu ma l-bqija tad-dinja fis fuq l-istrateġija ta' suq uniku digitali li diskutejna mal-Kommissjoni war nofsinhar, suġġett minnhom u li jintejbu l-standards, eh, kemm huwa importanti li aħna mhux qed nadmu fuq standards Ewropej ma standards globali, speċjalment fuq kwistjonijiet pal encryption u il-clouds, il sigurtà is-sigurtà fuq dawn il-clouds, xinu ma riski jew il-benefiċċji jekk niddeċidu li nieħdu approċċi iktar Ewropew iktar milli nikkollaboraw għalhekk forsi tista' tagħtina fema dwar kif eh, opinjoni dwar kif eh, Enisa u l-esperti qed jikkordinaw mal-bqija tad-dinja sabiex naċertaw li qed naħdmu flimkien fejn huwa possibbli. Grazzi ħafna. Nishtiq ringrazzjak għall-intervent tijak għal dik il-mistoqsija. Jekk nuża kuntest iktar wiesa se nipprova nagħti tweġiba l-mistoqsijiet kollha tagħkom, nixtieq nibda billi il-wieġeb għal mistoqsija ta' Sur Schwab. Ment intiet qed issaqsi dwar il-pjattaformi ta' interess pubbliku ma nafx kemm in-nies jafu dwar dan dan huwa l-ewwel pass u mbagħad it-tieni Għannix eh, proċeduri jew pjattaformi fis-sens li tista' tagħmel hekk għalek eh, xie affarijiet bażiċi, il-proċeduri ta' informazzjoni, kif tista' taħdem dan il-proċess, kif jaħdem. Għalek eh, mela forsi b'din it-tweġiba kien hemm punti dwar il-budget għax dana jorbot ukoll ma dan il-punt jekk inti titkellem dwar it-qajjim ta' kuxjenza fil-pjantana ta' stabilment għanna 48 pozizjoni biss, ġifiri pozizjoni full-time, persuna waħda biss eh, sabiex eh, tqajjem il-kuxjenza dina s-sitwazzjoni tagħna u riżorsi jekk nitkellmu dwar il-budget dak li qed naħdmu ovvjament qed inħallsu l-spejjeż qed nistampaw il-flyers, id-dokumenti. il flyers id dokumenti mux qed ngħidu biss 20,000 eh, ta' euro. U jekk tistudjaw is-sitwazzjoni u naħseb li dan huwa l-modell li qed nużaw bħalissa, dawn il-networks fl-istati membri fl-imkien mal-kummissjoni u l-istituzzjonijiet umbat f'ħafna każijiet qed nitkellmu dwar flus privat mill-kumpaniji li qed jappoġġaw dawn l-inizjattivi ġifiri maġġoranza tal-budget u koll huwa appoġġat eh, flimkien ma' flus governmentali mis-settur pubbliku privat. Na, iva, ħaġa pozittiva, ħaġa tajba għall-approċċi pubbliċi privati u mhux qed ngħid li ħajkolna bżonn iktar ħaddiema għall niza imma x'tista' tagħmel inti b'affarijiet żgħar li se issa jkollhom impatt kbir. Kien hemm ukoll qed nitama li mhux qed inħalat l-slides tiegħi. Jekk inti eh, tħares qed nipprova laqqa dawn l-affarijiet għax kien hemm direttiva wkoll li semmiet u interventi differenti. Jekk ħadd itkellem inti dwar direttiva, NIS u lek s-saxħa ta' NISA li ikun nappoġġaw l-implementazzjoni fil-liġi nazzjonali u li nitkelmu mal-industrija u l-gvern fis-setturi differenti jekk qed nitkellmu dwar standards għanu huwa vera importanti. Imma hawnhekk nixtieq ngħid imma jekk tistudjaw is-settur tal-IT u l-Ewropa matul dawn l-aħħar 20 sena għana mux iktar kompetittivi dan u koll eh, tkellimt dwaru eh, fil-prezentazzjoni tijaj imma jekk tixtiqu tkunu li fil-standards tridu intkom tipparteċipaw kif fil-organizzazzjoni tal-standard u jekk ma tkomx li imsieħba il-prinċipali mela mhux qed jipparteċipaw fil-standards. Per eżempju, Nokia il-mobiles marru mant Microsoft, Siemens, zor Siemens mela il- um, mar lura fil-mobile u mela kif tista tagħmel dan jekk m'għandekx industrija imma huwa importanti wkoll ħaġa aktar pożittiva li għanna uh, s-sena fl-Europa qed nikkooperaw magħhom, jiġifieri aħna qed nippruvaw min-naħa tal-Leniza qed uh, naraw l-istrateġija Umbat is-sena l-oħra għaddejna direttiva IDAS u qed nadmu flimkien mal-Aġenziji tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni x'inhu mal-standards u qed nitkellmu wkoll fuq eh, livell u foqsma ukoll eh, u dan huwa marbut ukoll mar-regolament nistgħu nagħmlu xi ħaġa u ma dwar affarijiet oħra eh, differenti. Skambju ta' opinjonijiet nafu eh, li dan huwa l-ikbar eh, kwestjoni u dwar is-sigurtà tal-internet ċerta waħda f'ħafna każijiet dan huwa kwestjoni ta' interessi nazzjonali iktar lejn is-sigurtà u s-sigurezza dana jiddependi fuq l-istati membri u fuq livell Ewropew. Għadna mhux maturi biżejjed sabiex namlu skambju ta' dawn id-dettalji kollha sensittivi fuq dan il-livell regolatorju. Xorta waħda dan huwa mibni fuq il-fiduċa li nafu n-nies, in-netwerk, il u ma nistawx aħna nipoġġuhom dawna biss fir-regolamenti għax l-ikbar sfidi jekk inti tappoġġa dawn bir-regolamenti mela ma tafx x'inhu ma l-istrumentijiet. Imbagħad ħantikom eżempju hawnhekk. U ħantikom żewġ perspettivi, perspettiva minnhom għandna artiklu 30 għal notifika ta' ksur qed niskellem dwar pakketta ta' telekomunikazzjoni u għal ftit snin issa aħna minn ħadna mill-ISPs għar id-data mir-regolaturi eh, nazzjonali u kull sena qed nippubblikaw dokumentu jekk inti tħares lejn dawn l-affarijiet imbagħad niddiskutu mal-ministeri eh, diskutejna id-data U hemm il-punt hawnhekk ukoll li intkom iva ressaqtu regolament u ħallejtu kollox fil-fażi ta' ħallejtu dettalji kollha fil-fażi ta' implementazzjoni fl-aħħar mill-aħħar il-livell ta' rapporti li jsiru dan il-livell ikun dajjef ħafna. Għalhekk, mela, x'nistgħu nagħmlu? Mis-setturi tal-telekomunikazzjoni nirċievu xi 100-120 inċident fis-sena għall-Ewropa kollha l-ISPs kollha Il-ħaġa pozittiva li għanna xi ħaġa iva e, ma dak li tista' tajt il-għala ma tistax tikseb e, dak kollu li u li u tara dak kollu li qed isir fis-settur għax mhux fl-interess li jkun hemm dan l-iskambju kollu ta' informazzjoni mill-livell tal-industrija l-livell tal-Istat Membri. Għallek vera importanti, Iva, li nirġibu d-data mill infrastruttura mbagħad l-sfida x'tista' tagħmel inti b'din id-data mbagħad il-gvernijiet ukoll jistgħu jamlu il-deċizjonijiet tajbin u l-Kummissjoni qed tibda wkoll eh, taħdem fuq dan il-pakket. Ġalla darba hemm sitwazzjoni Ewropea u qed tgħid li din relazzjoni tiegħi u l-perspettiva fuq sigurtà tal-IT xorta waħda jkun diffiċli. Kien hemm mistoqsija dwar protezzjoni tad-data huwa minnu li rridu aħna nedukaw u dana tinlaqqaw kol mal-mistoqsija delegata mir rumanija li aħna rridu iva npoġġu dana eh, jew ninkludu dana fis-sistema tal-edukazzjoni. Ħantikom eżempju, jekk għandek minn il sena u eh, inti eh, ġib il-licenza ta' sewqan tkun vera kuntent li tista' ssuq ġifiri tista' tallem mela parti minna u inti tista' tallem it-tfal tiegħek kif isuq u eh, l-karozza jekk il-karozza tiegħi ħa nagħtiha lil eh, tifel tiegħi nitama li eh, sa filgħaxija l-karozza tkun għada sħiħa, imma hemm affarijiet oħra u għem affarijiet li kastigaw jekk inti tkun għadek żgħir, jekk hemm xi incidenti u jekk u għandna wkoll regolamenti jekk tista' titlef il-liċenzja eh, jekk suq ħażin u ma nix aħna fid-dina fis-sistema tal-IT. Meta jiena kont għadni żagħżugħ niftakar li l-pulizija ġew l-iskola biex jgħidu li kif għandin suq ir-rota. U għalhekk iva dawn l-affarijiet qegħdin ilha mana ħafna sin imma mhux qed indaħluhom fis-sistema tagħna tal-edukazzjoni għax wis komplessa jekk inti tħares lejn xi stati membri li fuq livell reġjonali Iva i għanna bżonna fis sema tana tal-edukazzjoni ma rrid naraw kif sen ninvolvu dan il-programmi għax mux fil-sistema tal-edukazzjoni tana bazi volontarja u inti tafli xukult il ġenturi mux dejjem jistu jgħalmu zaza it-tfal tagħhom. Umbat il-gvernijiet li rridu jinformaw, ovvjament, Iva, imma xi kultant inkun daqsej pessimist jekk intkom tistaw taraw kif tistaw tagħtu informazzjoni li ċittadini u jekk ħatħarsu lejn is-sitwazzjoni għandna il-suġġetti wkoll fuq livell governmentali u Ewropew u jekk intkom tħarsu lejn is-sigurtà u vera tnieħu gost ta' eh, dan ajjed fimħu ħafna minnkom imma fis-sens li kull kanċilleri u president tal-istati membri kollha eċċezzjonijiet imma il-maġġoranza m'għandhomx il-priorità tal-IT jew sigurtà tal-ICT fuq l-aġenda politika ġifieri mhux l-ħad l-ewwel ħaġa li indikata. Ġifieri din hemm ħeġa' minn nies li jistgħu jagħmlu hekk u kien hemm ukoll mistoqsija dwar il-kooperazzjoni xi ħaġa vera importanti dak li qed naraw aħna hawnhekk li tista' tagħmel ħafna affarijiet bi inizjattivi żgħar naf li hemm inizjattivi fl-istati membri fejn aħna qed ninvolvu l-oħrajn ġifieri hemm nies li jgħalmu lill-oħrajn dwar kif jistgħu jħadmu s-sistema, għanna skambju ta' informazzjoni, qed nippruvaw nħeġġu n-nies, nippruvaw aħna napplikaw l-aħjar prattika fi lingwa partikolari tiġi tradotta fi lingwi oħrajn, qed nippruvaw għalhekk nimxu l-qudiem b'dan il-mod. Kien hemm mistoqsija vera e, interessanti u kol iva namlu ħafna e, affarijiet e, jina provajt insemmi dan il-punt, eh, ġifiri jedwar jekk inti titkellem dwar gvernijiet għandek strutturi tajbin u mal-industrija għandak netwerk dwar l-industrija, iva, l-iktar klient tana importanti l- kapija ta' sigurtà tal-kumpaniji u dan irid jiġi implementata bażi ta' kuljum għandna għandna qatt ta' eżempji, pereżempju il-cloud computing. Aħna ħdimna għal ftit snin fuq il-cloud computing għandna rakkomandazzjonijiet, għandna proposta skema ta' ċertifikazzjoni hemm organizzazzjoni internazzjonali l-Alleanza tal-Cloud Security ukoll u aħna wkoll e, jekk tistudjaw is-sitwazzjoni għandna xi fornituri ċertifikati tal-cloud eh, computing li jistudjaw is-sigurtà wkoll, l-isfida jellek inti tħares lejn xi setturi partikolari pal finanzjament eh, sistema bankarja, telekomunikazzjoni din xi ħaġa fejn għal ħafna żmien kellna konnessjoni b'saħħitha xija għet nitkellmu dwar kummerċ it prinċipali, mbagħad għandna wkoll l-iskambju ta' informazzjoni. Jekk tħarsu lejn timijiet tal-tweġiba, aħna bnejna l-aspetti governmentali f'dawn l-aħħar ftit snin, ġifieri kull gvern li għandu tfittxija, s search u għal namlu rekomendazzjonijiet tekniċi għal din il-komunità jekk toħroġ xi ħaġa xorta waħda ma nista' ngħid li l-isfida hija li Jekk intkom tistudjaw sigurtà tal-IT, iva trid tisseħħ dewel qabel kollox fejn dan jisir fl-istati membri u fil-municipalitajiet, ġifiri jekk tqabbel l-situazzjoni mal-Europol persuni kriminali maqbuda fil-belt iva imma inti trid il-kooperazzjoni u kol sabiex tagħmel hekk dan huwa mudell simili ġifier naħdmu flimkien mal-istati membri, mal-aġenziji, mal-gvernijiet ħalli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għandna level ta' sigurta ola fl-Ewropa u dan jfisser li ħafna każijiet l-ewwel qabel kollox l-istati membri jew l-industrija iħarsu lejna dbatt mis-setturi. U jekk inti taħseb ukoll dwar incidenti oħrajn pal pereżempju kienet eh, sank wieħed fejn kien hemm każ ta' hacking, il media mhux it-target tagħna u jew setturi oħrajn ġifi aħna qed nifukaw fuq dawk is-setturi li huma relatati direttament mal-IT u dwar il-ġara tal-lum ġifir diffiċli mill-perspettiva Ewropea sabiex eh, vera naslu ċittadini stanajt eh, li qed nippruvaw mezzi oħrajn jekk eh, tħarsu mis l tal-sigurtà. Aħna fl-Eniża qed naħdmu flimkien ma' kumpaniji prinċipali tal-IT sigurtà dawk li jipproduċu sigurtà, per eżempju l-kumpaniji tal-antivirus u sabiex tiħdu idea Mbagħad għandek is-settur ta' telekomunikazzjoni li rridu e, jidaħlu dawn is-sistemi għal ta' kuljum u dawn il-kumpaniji għandhom il-konsumaturi tagħhom ġifieri huma dawn ir-riżorsi qed jippruvaw jabbiċinaw il-konsumaturi ħalli u jkollhom affarijiet sikuri. Imma dana jieħu ħafna żmien e, bini ta' kapaċitajiet u mbagħad fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandna netwerk tal-uffiċjal tagħna tas-sigurtà e, naħdmu flimkien ma' DGIT ħanna u koll il-kap ta' sigurtà tal-Kommissjoni eh, fil-qasam tal-IT, ġifiri għet nipruvaw għahna nkomplu naħdmu fuq dan il-network dan il-mod, nixtieq nala bil-mistoqsija ta' Sinjura Food. Jena hija ta' unek eh, smajtu kolġi kritika, mela ħarsu lejn l aħħar 15 sena. Nasib mux il-mobiles per eżempju jew l-internet ma tanxilu maħna u għet nitkelmu ħafna drabu dwar imsiħba il-gbar fl-Istati Uniti, il-netwerk soċjali, il-bejja bl-imnut, il-search engines, etc. U ċinizi eh, bnow dawn l-affarijiet f'dawn l-aħħar 10 snin qabel Alibaba per eżempju l-borsa. Ftit minuti ilu jiena tilkom li jitlifna dana kollu fl-Ewropa Għalek mela dina mis-soqsija rridu nsaqsu ġifiri xiet fir riskju jekk ħalsu lejn anisa aħna eh, qed niltaqgħu ma' xi problemi hija naraw minn ħajbat li email wara. Tafu li l-IT Assoċjazzjoni Globali aħna eh, mhux qed ninfluwenzaw daqshekk għalhekk Bidnaraw naraw fejn għall europa x'in il-pożizzjoni fejn għandha l-influenza u x'se nagħmlu aħna u għalhekk ħafna iktar importanti li l-Unjoni Ewropew dan il-Kumitat ukoll minn perspettiva tal-industrija li nħarsu lejn futur lejn settur tal-IT li jinfluenzana eh, u kol fuq livell globali. Grazzi. Would anybody like some follow-up? Hemm xi li għandu mistoqsija ta' segwitu għandna ftit iktar ħin Sir Lambez hemm xi ħadd ieħor. We'll leave on a more positive note. Forsi ħan niltaqgħu fuq nota iktar pożittiva. Iva, tema vera wiesa. Jina interessat ħafna bil-punt li aħna tlifna forsi xi lobbiet imma mhux il-kompetizzjoni kollha, mbagħad inti taħseb fejn huma fejn hija l-forza tiegħek fl-Olanda jiena smajt li għandna xi 10,000 fil-parti tal-punent tal-pajis eh, fejn eh, manix biżiet persuni, bad dwar is-sigurtà. Sabiex inti tkun tista' taqbad il-ħallil, trid tkun intelligenti daqsu. U kif ħat irrekluta inti? sabiex in-nies jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà. Inti diġà tkellimt fuq is-sistema tal-edukazzjoni. Aħna żorna xi bliet eh, Ewropej fejn eh, qed nippruvaw indaħlu l-encoding fil-iskola primarja wkoll, ġifieri hemm xi ħaġa li qed tibda ma ma nafx jekk eh, jekk din se tkompli tikber jew le u jekk assir parti mis-sistema tal-edukazzjoni. L-ewwel punt tiegħi inti tista' tagħti l-opinjoni tiegħek dwar il-parti tar reklutat jekk inti titlef il-bnedmin li ħajjaħdmu mhux qed titlef il-negozju ma id-doppju, jiġifieri tista' tagħtina idea dwar x'tista' tagħmel. Uh, Brinkat. Iva, grazzi, ma nafx jekk hemm xi ħadd minn DG Connect li jixtieq jikkummenta jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna, Signora Presidente, kif attenti. Aħna wkoll ferqana biex nkomplu bid-diskussjonijiet fuq eh, din id-direttiva. Aħna wkoll tal-fema li din hija leġislazzjoni importanti u nkomplu eh, nittamaw f'din eh, din tendenza pozittiva u nittamaw il-direttiva tkun negozjata b'suċċess biex tiġi trasposta fl-Istati membri kemm jista' jkun malaj. Mbagħad fuq is-suġġett innifsu ġifieri il-USD, l-Universal Service Directive, u fuq il-pjattaforma illi tipprovdi l-informazzjoni l-ċittadini ma ġenerali qed nitkellmu dwar għodda illi eh, ma ntużat xejn affattu. Sfortunatament eh, minħat tal-Kummissjoni ma nistawx nagħmlu wisq minn punt di vista legali imma dak li tagħmel id-direttiva huwa li tagħti s-seta l-istati membri li issaqsu l-ISPs kollha involuti fil-komunikazzjoni elettronika jiġifieri l-operaturi ta' telekomunikazzjonijiet kollha, il-kumpanija kollha. biex ifornu l-konsumaturi tagħhom b'informazzjoni u bżet wieħed iħares lejn l-artiklu fuq il-ħarsin ta' data tal-privacy ta' sigurtà tal-individu. Ġifieri nifmu illi l-wħed għajem kuxjenza illi kunem l-arfin dan u il-flus imma importanti illi nużaw din l-odda. L-odda prezenti fil-direttiva li sfortunatament mux qed nisfruttaw bizzejiet. Fl-axar mill ħar l-obligu jgħatemmek emmek eh, Iġifiri biex il-fornitur li tifra dawn is-servizzi jiprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa l-konsumaturi l-ċittadini hemm barra. E- tal-li għadni kifat juri li għatem lokal t titjib ma fl sessħin irridu nżommu f'moħħna illi hemm revizjoni tal-qafas ta' direttiva maħsub u allura ma rridux nikkritikaw da kollu illi jista' jkun fid-diskussjoni futura. Ma jax ħada illi rridu eh, nikkonsidraw għal għaliex bħalissa għandna obbligu eh, fuq l-istati membri li eh, jekk iridu jużaw din il-miżuri individ l-istati membri individuali sissa sa fejn għanna mużawx din il-dispozizjoni ma naħseb li minn dimensjoni pan-Ewropea importanti ħafna li nużaw dill-lodda biex niformaw l-konsumaturi tagħna fuq punti importanti dwar il-privacy u s-sigurtà. Importanti ġifieri nużaw dill-lodda ta' arfin. Grazzi. Ma nafx tixtieq eh, tieħu xi spunti minn dak eh, illi ntqalem xuħut forsi fl-awla li xie għamlu kommenti ħra ejva. Forsi ma nafx, is-settur eh, ta' teknoloġija ma għandu eh, numru ta' interessi eh, dal-axħar il-kumpanija Gamalto li jagħmlu il chipep smart kellom eh, għadhom kif għamlu di li ġifiri u ma jiva eh, esperti kif eh, <laughs> kif joħorġu l-aspetti pozittivi mux dawk negativi ma nafx forse nistgħu nieħdu spunt minn dan jiva jiram ne nikkontradixxix ne is-sur Henbrecht jiva nasib li mhijiex problema li għandna numru ta' kumpanija kbar, numru ta' startups, forsi iktar kwestjoni ta' ħiliet, per eżempju, għanna ħafna personal rumen li huma tassew edukati tajjeb u li performa u li eh, għandhom prestazzjonijiet tajbin, eh, ma l-sfida hija li jekk inħarsu fuq livell Ewropew. Anzi, nħarsu uh, l-ewwel lejn l-Istati Uniti um, munita waħda u 300 miljun ruħu jekk inti um, ħaj kollok startup f'Texas jew kellha f'Silicon Valley, l-għada inti għandek uh, din l-applikazzjoni bl-Ingliż fl-Istati Uniti u madwar il-globu, ġifiri għandek il-massa kritika. Jek nitkellmu fl-Europa, għandek 28 il-stat membru, 24 <laughs> lingwa uffiċjali, Iva, aħna nistaw per eżempju s sejt tana nofruħ bil-Rumen jew bil-Bulgarija jew jew x'naf jien, jekk qed nitkellmu fuq startup illi jagħmlu 24 traduzzjoni biex iqegħdu prodott tagħhom fuq is-suq. Ħaġa oħra me, imbagħad meta dawn il-kumpaniji jikbru eh, xed nitkermu dwar eh, per eżempju 10, 20, 40, qed nitkellmu dwar mijiet eh, ta' miljoni U ħafna drabi, sfortunatament, dawn il-kumpanijiet jispiċċaw jiġu eh, mixtrija. Mela. Naħseb meta nitkellmu fuq tkabbir, il-problema hija l-irħuq ta' massa kritika. Importanti li wieħed ħares lejn l-Istati Uniti u lejn ċina jista' jkun hemm sistemi differenti imma fis-settur tal-IT it-tnejn huma ta' suċċess. Jiġifieri, għandna l-ħiliet imma m'għandniex qed kabbir. Issa l-kwistjoni hija meta kollox fil-ġejjeni jiddependi mill-IT Allura ħajt nispiċċaw nixtru kollox eh, jekk mhux eh, minn dawn il-ftit kumpaniji żgħar li għanna fl-Ewropa eh, mela minn għand min. Rridu nsaqs dan il-mistaqsija. Grazzi, grazzi tal-li tfakkar in-nies għalfejn għandna bżonn suq Iva. Grazzi ta' zjara tiegħek dan din id-diskussjoni ta' sew interessanti u tal-li zittu l-arfin fuq ir-riski li għanna. Mela, ħan ħabirku biex naddu għal tal-koordinatura, sakemm memx punti oħra pendenti. Le, mux il-kas, nirringrazzjawkom. Mela.